Zum Ab zur Abstimmung. Signori, issa se nibdew nivvotaw. Votazzjoni se naqsmu għaf żewġ partijiet minn u kwart oħra se jkonna nieqfu biex ikonna seduta formali un mbagħad wara nerġgħu inkomplu bil-voti. Mel-issa nibdew bir-rapport fuq il-politika ta' kożjoni dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, il-rapport Omar ġi fuq l-ottimizzazzjoni tal-potenzjal ta' reġuni ultraperiferiċi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Angenommen. Wir kommen zum Bericht. Bitte? Nein. Nein? Mela, ta' wis. Issa nabdu għal rapport tojre. Vot wieħed dak favur, kontra, astensjonijiet għadda. Rapport debaka. Rapporter kjoġbu. Sur Uh, on behalf of the ALDE group, I would uh, request the vote to be adjourned to the April PAR session pursuant to Rule 177. Thank you. Grazzi. Għaw xaħat li ju favur din il-mozzjoni ħadd? Għaw xaħat li jishtiq jitkellem kontrija ħadd? Tajjeb, mella ħan votaw dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Tajjeb wiz mela din għaddiet u nivvotaw fuq dan ir rapport mhux illum imma April. Il-rapport li mess dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Rapport Weber fu il ftejm ta' dialogu politiku mal kosta Rika etc. Dawk favur? Kontra. Astensjonijiet? għadda. Il-rapport eh, ta' Sinjura Beres, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa, naddu għal sistema komuni tal-VAT, rapport strejċek, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa rapport Hübner. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Skużawni, għajt il-President, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? għadda dan il-rapport. Issanna it-tieni rapport ta' Sinjura Hübne dwar l-implementazzjoni f'Majot, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, u dan għadda wkoll issa il rapport ta' Sinjura Anna Gomes mhux votazzjoni nominali din għadda daqstan dawk favur u l-idejkom. Dawk kontra, astensjonijiet għadda u kol dan il-rapport. Rapport ieħor ta' Sinjura Gomes dawk favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Rapport ieħor it-tielet wieħed ta' Sinjura Gomes dawk favur, u l Dawk kontra, astensjonijiet, għadda. Rapport ta' Signora Renata Sommer fu il-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u turkija dawk favur. U l dejkom ek joġobkom dawk kontra. Astenzjonijiet għadda. Issa. Sir Callaghan? Sir Callaghan. dan huwa kontra il-lingwa irlandiza u nixtieq illi nitlob lill-MEPs illi votaw kontra għalix huwa attakk ieħor fuq il-lingwa tagħna l-Irlandiż. Grazzi. Le qed titħasseb għal xejn Sur Callaghan. Issa, votazzjoni nominali. Signora sinjura Tomaszek. Grazzi, President. Jiena nixtieq nitkellem skont l-artiklu 146 paragrafu 1 u 2 ta' regoli tal-proċedura u bil-ħeġġa rrit eh, nopponi eh, l-estensjoni tal-applikazzjoni tal-artiklu 147 tal-regoli tal-proċedura fejn edin najdu li sen komplu ntejbu l-implementazzjoni sħiħa ta' u l-użu tal-lingwa kroata għawnek di l-istituzzjoni dan ifisser illi lingwa kroata minkejja li hija lingwa uffiċjali se tiġi trattata bħala lingwa sekondarja. Ma nistax naċċetta din għax jiena nemmen illi sena wara is-ħubija tal-Kroazja uh, sakemm laqa kostituttiva li jmiss fil-mandat tal-Parlament il-ġdid u għabizzijiet żmien biex wieħed eh, ikun eh, ħollu il-faċilitajiet kollha li hemm bżonn sabiex il-lingwa Kroata tkun tista' tintuża bil-faċilità kollha. Aħna eżaminajna dawn l-affarijiet eh, kollha u rajna illi intom fil-fatt m'għandkom xalfejn tinkwetaw issa nivvotaw fuq dan il-punt. Votazzjoni magħluqa. il-rapport għadda. Issa rapport Cassini. L-ewwel net l-emenda tlieta. Votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela l-emenda waħda taqa u naddu għall-emenda li jmiss erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jadda kol mela l-emenda 2 taqa u issa nistaw nivvotaw fuq il-rapport sħiħ votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa se nivvotaw fuq il-rapport El Kadrawi fuq iż-żona ferroviarja unika Ewropea. Għanna 68 emenda votazzjoni nominali miftuħa, maluqa. Għaddiet. Issa l-emenda 5. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda disa. Ollu jdejkom da favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 17 da favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 32 Vot maqsum fl-ewwel parti dawk favur? Kontra. Astensjonijiet? Għaddiet. It-tieni parti dawk favur? Kontra. Astensjonijiet? Għaddiet. Tajja pus niverifikaw votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Maddeċ, skużawni, għajt il-President. 37. Mill-Komitat vot maqsum nifotaw fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. It-tieni parti dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Niverifikaw votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 47. Vot maqsum, nivota fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Tieni parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. L-emenda 74, vot maqsum, l-ewel parti dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 80 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 87 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emendi 51 u 91 u ma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 92 favur kontra astensjonijiet maddiċ Emenda 120 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa votazzjoni miftuħa biex niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emendi 93 sa 95 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 121 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 96 l-istess maġġoranza. L-emenda 96 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 97 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 98 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 122 favur kontra astensjonijiet Addit. L-emenda 57 le. L-emenda 57 taqa. ir rizultat ta' dak il-vot kien ċar issa l-emenda 99 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 123 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. 123 dak favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. Li miss taqa, le, skużawni. Wieħed nejn tlieta ċepe dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. L-emenda 100 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 124 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 101 u 125 u ma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet għaddew. 113 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Le, għaddit, jgħajt il-President, għaddit. Aħjar nitċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Jekk joġobkom, għamlu ċara kif qed tivvotaw. Għaliex uh, mhux kulħadd jolli deħ bisħiħ. Issa 102. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-emenda 68. Mill-Komitat dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. L-emenda 103 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 114 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 69 maqsuma f'tlet partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 104 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 73 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 106 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 82 il-Kumitat dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit 88 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ 89 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ design dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 117 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 107 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 108 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 109 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 110 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 46 mill-komitat dawk favur kontra astensjonijiet Għaddit. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 118 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. 119 dawk favur. Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Issa nivvotaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata wkoll jiena nifraħ lir rapporter u issa aħna se nieqfu għal issa nkomplu fin-nofsija u sissa